illi ħajkun ippubblikat ukoll fis-sit tal-internet. Eżis kollegi, il-ġimgħa li għaddiet aħna ċelebrajna ġurnata il-jum jum il-mara fil-fat jum internazzjonali dedikat lil-mara u aħna fl-Unjoni Ewropea nafu illi xorta waħda maċċem gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel li hija kompleta u ġustifikata u dejna da biss kliem miktubin fuq karta u mhux realtà. Jiena naħseb illi n-nisa tikunu affettwati iktar mill-irġiel bil-kriżi ekonomika, iktar din jitolfu xogħolhom malajr u l il-violenza kontra n-nisa xorta waħda teżisti proporzjoni li xorta waħda nistax naċċettaw. Aħna nafu li dien kolla effetti negattivi għal u anke l-soċita kollha kemmi. Apparti minn hekk aħna qegħdin naraw li n-nisa mhumiex rappresentati bizzejiet dak li għandu x'qasam il-qasam politiku u l-qasam ekonomiku u dak li għandu x'qasam il-ġlida kontra in-nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi din hija xi ħaġa importanti li aħna dejjem infakru jum il-mara. Nixtieq illi f'din l-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni li għad kemm kellna nhar il-ġimgħa nixtieq nfakkarkom fuq l-iktar problema importanti naħseb f'dan il-kuntest li żgur li intom tafu biha. Iktar minn mitt miljun mara, speċjalment bniet, jisofru minħabba il- bħabba l-mutilazzjoni ġenitali. U jina naħseb li din hija xi ħaġa li hija violenti, hija qatt violenti kontra n-nisa dan huwa ksur ukoll ta' drittijiet tal-bniedem illi ħadd minna ma jista' jaċċetta. Aħna rridu naraw li dawn il-prattiċi ma nittollerawhom xejn u qatt. Aħna rridu naraw li nimplementaw ċertu miżuri ħalli dejjem inħarsu lil dawn il-bniet kemm fl-Unjoni Ewropea u anke barra mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li l-kol kemm aħna rridu verament nkunu attivi b'din il-ġlieda kontra dan l-att violenti. Sinjuri, ippermettuli illi inżid ma dan li qed illi aħna illum għal darboħra għandna aħbar ħażina oħra matul e, eh, tmiem il-ġimgħa kien hemm seba' ostaġġi li ttieħdu mill-Italja, Libanu, Greċja minn grupp terrorista, grupp terrorista Iżlamiku li għandu l-isem Anzaro u dawn inqatlu sfortunatament. Jiena ħan xi x'isimhom ukoll u l-Parlament Ewropew jikkundanna bliħra x'mod dan l-att terroristiku u aħna verament nixtiequ ngħidu illi jiddispjaċina ħafna għal għal din li ġara u jisobbina ħafna u natu